Seger. Aziz Chairman Sir Gualtieri, membri onorevoli, signori. Jena naħseb illi. I Jibalansa huwa pjaċi kbir li jena eh, inkunaw sabiex niprofa nati kontribuzzjoni għas soċjetà Jena naħseb li hemm ħafna familji u li għadin jipruvaw jibqaw miexin u d-dim. Għadin neċu f-soċieta fejn il-xol u l-familja għandhom ikunu fuq l-istess livell. Soċieta illi tant tkun liberali li wieħed ikun jista' jażel x'tip ta' xogħol u ħajja jixtieq ikollu. Allura jekk tifkonfermawni bħala kummissarju tal kompetizzjoni jiena nixtieq inkompli naħdem għal dak li jiena dejjem ħdim tal matul il-ħajja politika tiegħi, ġifieri illi la aħna nivvantaġġaw il-kbar laqas iż-żar ninżommu bilanċ u aħna u kol naħsbu li kikonna kompetizzjoni ġusta u hil aħna dan nistaw naraw il frotti jew mbagħad fir-realtà u jiena naħseb li fil-verità dan huwa eh, xogħol li aħna nistgħu nagħmlu sabiex noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol u iktar ħelsien. Għalija illum hija ġurnata speċjali minħabba li jiena tħalt l-ewwel darba fil-Parlament Ewropew 25 sena ilu meta kont naħdem hawnhekk bħala trainee. Jiena qatt ma maġinajt dakinar illi ħankun għawek qoddimkom illum bħala komissarju nominata u verament għandi unur kbir nħossni onorata illi edha għawek qoddimkom. Jina kelli 21 sena meta inaqat mal-kumitat, fiħdan il-kumitat tal-affarijiet Ewropej fil-dan partit politiku tiegħi fid-Danimarka u aħna konna din nagħmlu kampanja bl-slogan Aħna nemnu fl-Ewropa u jiena għadni nemmen fl-Ewropa. Fil-fatt, jekk imur lura mbagħad għal tliet snilu, kważi tliet snilu illum, jiena sirt Ministru tal-Affarijiet Ekonomiċi u tal-Affarijiet Interni u kont qed nattendi l-ewwel laqa tal-Kunsil tal-Ekofin. Dan kien perjodu mimli inċertezzi U jiena fiħdan il-Konsil rajt u esperjenzajt kif il-fiduċja fl-Unjoni Ewropea setet tkun trasformata f'soluzzjonijiet konkreti għall-Unjoni Ewropea. U aħna stajna nerbu il-kriżi u nibqgħu xorta waħda d-dajem minkejja l-maltempata minħabba li aħna ħdimna fl-imkien, zammejna l-wediet li għamilna l-xurxin u ħdimna favuri l-interess komuni. Dan kien l-ispirtu ta' li bieħdimna madwar din il-mejda u grazzi għal deċiżjoni ta' lin li tiħdum il-Komissjoni Kunsellu Parlament, il-krizi kienet ikkontrollata. Nixtieq illi ngħidilkom li bdejt b'dawn il-memorji minħabba nixtieq illi naħdem bl-istess spiritu jekk tkun kun konfermata bħala kummissarju jiena nemmen li d-difiża tal-interess komuni huwa importanti ħafna l-politika tal-kompetizzjoni. Jiena minix imdorrija li nitkellem b'mod elevat ħafna, iżda eh, jiena naħseb illi Dawn huwa klim li tajjeb, dan klim ta' tifħil huwa tajjeb li ngħidu jekk inħares li setat eżekuttivi li għandha l-Kummissjoni fil-qasam tal-kompetizzjoni. In-neutralità, l-imparzjalità u ir-rigor importanti illi nkunu stretti aħna, il-ħasab biex niżguraw l-istat ta' dritt Dawn huma tliet prinċipi importanti ħafna li dejjem ikunu konsidrati fil-każ tal-fatti, fil-każ tal-ekonomija, fil-każ tal-liġi. Din ħad tkun il-bażi li jiena ħanaħdem fuqha. Jien nisma lil kulħadd, nisma kemm lill kumpaniji multinazzjonali kif ukoll ir-rappreżentanti tal-kumpaniji żgħar. Ħanisma lill rappreżentanti tal-istati iżda anke lill-ċittadini Iżda l-analiżi li ħajamlu l-ħaddima tiegħi u l tijaj tiegħi mhuwiex ħajkun influenzat minn ħadd minnhom l-infurzar tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea tibbaża ħafna fuq eh, l-indipendenza, l-imparzjalità u r-rispett tal- konfidenzjalità fil-każijiet individwali tagħna. Jekk tikkonfermawni bħala kummissarju, jiena ħankompli naħdem bla waqfien għal dan il-għan. L-investigazzjonijiet ħajkunu edin isiru d-deċizjonijiet li ħajkunu proposti l kulleġġ ħajkunu ħajsiru relevanti il-ċittadinanza tal-kumpanija minn fejġej għal-kumpanija jew id-daqs tal-kumpanija u fil-każijiet tajuna statali aħna maħniex ħanħarsu lejn il-pajjiżi li huma involuti. Nasab illi l-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni importanti ħafna u waħda mill-affarijiet li jiena verament namila fikom fil-Parlament Ewropew hija li intom verament ħattu impenn għal daw il-valuri, sabiex taħnu favur daw il-valuri, jekk tikkonfermaw il-nomina jina, et qed nistenna diġà bil-ħerqa minissa sabiex naħdem magħkom ħalli niżgura l-imparzjalità, n-neutralità u dejjem ħajkunu l-valuri eh, fil-bażi tal-infurzar tal-liġi tal-kompetizzjoni. Il-kriżi rnexxina nikkontrollawha b'xi mod iva veru, iżda fl-aħħar ftit snin l-Ewropa kienet għaddejja minn perjodu ta' riċessjoni, ħafna iktar faqar u anka prospetti li xejn huma sbiħu ċerti għal ġejjini. issa l-problema u l-sfida li rridu nelbu hija pjuttost ċara, ġifieri li l-Ewropa terġa' tqum fuq saqajja, li nerġgħu nixprunaw it-kabbir, noħolqu opportunitajiet ta' xogħol, nkunu iktar innovattivi u nerġgħu nġibu ċertu dinamika u koeżjoni soċjali fis-soċjetajiet tagħna. Il-politika tal-kompetizzjoni għandha rwol importanti ħafna sabiex tappoġġa it-talba li jagħmel il-President tal-Kummissjoni azzjoni sabiex nixprunaw it-kabbir u naraw iktar li kon iktar investiment sabiex aħna nindirizzaw il-problemi globali li għanna bħalissa. U l-antijaj ħajkun li neħilsu mill-ixkil li għanna bħalissa sabiex ikon iktar tkabbir u innovazzjoni, noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol. Il-kumpaniji sa jkollhom is-suċċess meta jikkompetu fuq l-istess livell Iżda fċertu su importanti il-settur digital u s-settur tal-enerġija importanti ħafna, importanti li naraw li l-kumpaniji, l-ikbar kumpaniji kunat jirrispettaw il-regoli, din hija importanti ħafna ħalli nippermettu li l-innovazzjoni twassal għal kumpaniji żgħar daqs medju sabiex ukoll ma jkun jistgħu jikbru iktar. Fil-qasam tal-għajnuna statali jiena bessibni li kolli eh, Eh, sistema iktar moderna. Din modernizzazzjoni għandha tippermetti l-istati membri sabiex jieħdu responsabilta, jassumu responsabilta l-għajnuna statali. Għallibek nippermettu li l-pubbliku jkunu jistaw jaraw kif aħna qegħdin nużaw rizorsi tal-flejes pubbliċi ċittadini ħajkollhom idea ħafna iktar ċara kif qed tilkom dwar l-infiq tal-flus tat-taxxi ta' ċittadin ġbir dan ħajkun parti mid-dibattitu demokratiku tagħna. Kultant l-infurzar tal-għajnuna statali u tal-regoli tal-antitrust u tal-merger jistgħu fil-fatt ikunu marbutin ma' ċertu sakrifiċċju. Iżda kompetizzjoni ġusta u bidla li jkun hemm bżonn fis-swieq fil-fatt jistgħu jwaslu għal ċertu tkabbir ekonomiku fir-realtà. Iżda dawn jistgħu jkunu wkoll ta' problema u jkollhom bżonn li jkun hemm ċertu sakrifiċċju fuq il-livell soċjali u jiena ħadem mal-istati membri ħalli nara l-reġuni mhumiex ħajitfgħu lura riformi strutturali u xekruhom u ħana ħadem mal-istati membri wkoll ħalli nara illi il reġuni jkunu qegħdin jiżguraw li l-miżuri li qed jikkompanjaw din it-transizzjoni jkunu qegħdin qisu wkoll permezz tagħhom id-dimensjoni soċjali. Il-politika tal-kompetizzjoni hija bbażata fuq prinċipji li huma stabiliti u li huma ġusti dawn huma prinċipji li huma stabiliti fit-trattat ilhom ilna għom dawn il-prinċipji u jekk aħna nżommu s-suq waħdini kemm jista' jkun miftuħ naraw li jkun hemm kulħadd fuq l-istess livell naraw l-implementaw l-politika tal-kompetizzjoni dawn huma malanijiet immedjati tagħna. Iżda x'nistgħu aħna nilħu jekk verament eh, nagħmlu dan ix-xogħol illi besibna namlu. Nħolqu ix-xogħol, nħolqu opportunitajiet ta' xogħol u anke nħolqu iktar tkabbir ekonomiku. Ġara ħafna minn mindu aħna fil-fat konna fassanna regoli tal-kompetizzjoni fit-trattat u naħseb illi eh, eh, dinja xaħġa ovvja. L-ewwel net għan ekonomija li hija diġitali l-lum il-ġurnata u dawn l-iżviluppi illi saru matul l-istorja fil-fatt qed ikomplu ikunu ta' sfida u xikultant xekluna mill-li aħna nikkontrollaw l-evoluzzjoni jett naraw fis-swieq eh, Ewropej u li nanticipaw il-bidla fl-ekonomiji tagħna. Il-politika ta' kompetizzjoni għandha rwol importanti sabiex aħna nkomplu nikbru fuq il-livell ekonomiku u jiena ikolli ngħid li dan għalija ma jfissirx li aħna ħanifukaw biss fuq il-kumpaniji u l-konsumaturi, iżda ħanifukaw fuq ċittadini qed nifrifkaw fuq iċ-ċittadini Ewropej fuqna. Il-kumpaniji Ewropej, kumpaniji żartu daqs kif ukoll kumpaniji l-kbar multinazzjonali jikkompetu ma' xulxin fid-dinja globalizzata. Id-disciplina li hija imposta mir-regoli tal-kompetizzjoni tal-Unjoni Ewropea tista' tgħin li l-kumpaniji komplu jkunu innovattivi komplu jikbru kien hemm min kienet jissuġġerixxi li hemm kontradizzjoni bejn il-politika tal-kompetizzjoni u l-politika industrijali. Jiena ma naqbilx. Aħna għanna bżonn politika tal-kompetizzjoni, daqskemm għandna għanna ir-riċerka, l iżvilupp l-investiment, il-kapital u ħaddiema li huma edukati u mħarġin. Jien ma naħsibx illi permezz tal-politika industrijali soda nistgħu nħarsu l-kumpaniji mill-kompetizzjoni u jekk nagħmlu hekk kumbat ibatu il-konsumaturi, għalhekk ikolli ngħid li ma naħsibx il portafoll kompetizzjoni huwa portafol li jgħat maqtuħ għalieħ wahdu għanzi jina naħseb li regolamentazzjoni aħjar ħat toħloq u tappoġġa s-suq wahdini u toħloq iktar kumpaniji kompetittivi. Ir-regolamenti tista' tenna sabiex infasslu ir-realtà. Waħna rajna mis-settur ta' telekomunikazzjoni fejn kien hemm ċertu swieq li kien baqgħu iktar nazzjonali wara li kienu liberati aħna qed naraw li kien hemm min qed jissuġġerixxi li aħna ma nistgħux naraw li konna kompetizzjoni effettiva u nfurzar ta' dawn din il-liġi tal-kompetizzjoni jekk is-swieq barra mill-Ewropa ma jkunux kontrollati wkoll. Jien ma naqbilx jiena naħseb l-aħjar mod ta' kif aħna nistgħu neħejju ruħna l-kompetizzjoni fuq il-livell globali hija li nkunu iktar kompetittivi aħna fl-Ewropa. Fl-istess ħin is-swieq globali globali Uh, huwa importanti ħafna anke fin-negozjati ma' WTO għalhekk il-kompetizzjoni mhijiex xi ħaġa Imaqtuwa għalija biss. Jgħat nistenna bil-ħarqa li naħdem maqom iżis kollegi fil-ħdan il-Kumitat tal-Likon, iżda anka fil-ħdan kumitati oħrajn, iżda anka fuq livell informal, minħabba li intom tafu e, sewa reġuni minn fejn ġejjin, intom qegħdin tisimgħu ta' kuljum jum ħassib taċ-ċittadini tagħna, membri onorevoli aħna rridu luru illi verament nistgħu naslu għal ċertu soluzzjonijiet fejn nistaw fuq il-livell Ewropew u jekk namlu hekk e kif jgħid il-President elett Juncker aħna rridu nkunu iktar ambizzjużi u naħsbu fuq il-livell fuq skala ikbar fuq l-affarijiet il-kbar u jekk kun hemm affarijiet li huma iżgħar rridu mmorru fuq livell iktar lokali dan l-aħħar saret il-modernizzazzjoni tal-għajnuna statali u din poġġitna fid-direzzjoni tajba u għattenna nkomplu nifukaw fuq ċertu kwistjonijiet li għanna bżon naħdmu fuqhom. Rridu fil-kas tal antistrust aħna nifukaw fuq prattiċi kummerċjali f'ċertu setturi ewlenin. Jiena favur iktar kompetizzjoni, però minix ħanoqot lura milli nisfida imġiba ta' eh, kumpaniji kbar li qed jippruvaw Eh, ikkeċċu missu eh, eh, intern lil kumpaniji żgħar. Jiena nittama illi nkun ħankompli nħaddar l-istess valuri minħabba il-politika tal kompetizzjoni hija bbażata fuq il-valuri. U dawn huma valuri li jiena ksibt anka u rajthom riflessi fil-Parlament Ewropew nittama illi jekk konfirmaw n-nomina tiegħi ħankompli rom fil-ħidma tagħkom u jien naturalment nieħu impenn ħalli dejjem ikolli dialogu miftuħ mal-Parlament Ewropew u mal-Kumitat tal-Parlament Ewropew mhux biss meta vera jkun hemm bżonn, iżda meta jkun possibbli. Nasib li dan huwa fl-interess tal-Parlament Ewropew intom tirrappreżentaw eh, ċittadini Ewropew jiena nittama illi dan is-smieħ ħajimmarka l-bidu eh, ta' sħubija miftuħa intensa fl-istessin li twassal għal ħafna frott u affarijiet pożittivi. Grazzi.